iċċat u issa nkomplu bil-diskussjoni tagħna fuq ir-rapporti ir-rapport eh, Strategija Ewropea Trasportu Teknoloġija Mobilità Ewropea Sostenibbli tal-ġejjieni. Ir-rapporter. Sur Kramer, President, kollegi, l għunet jena nishtiq nir-ringrazzja l-Shadow Rapporters ħdimna tajjeb ħafna, għanna rizultat tajjeb, għanna u koll maġoranza wisa fil-komitat għal-rapport. Dan il-rapport huwa own initiative u hija reazzjoni għal komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq riċerka u innovazzjoni għal eh, futur ta' trasport fl-Europa. Aħna kollha bilna illi l-innovazzjoni fit trasporti miex bizzejiet u emżon bżonn tittejjeb lan ta' rapport u illi il riċerka e u l-innovazzjoni in qabluha mal-lanijiet tal-klima tal-Unjoni Ewropea. Nużaw risorsi b'mod effiċenti, ma rridux illi kun hemm irdu pjar ta' riċerka kif jiġri spiss. Rridu anki innaqsu l-burokrazija biex l-SMEs ikunu jistgħu mbagħad jaċċedu għal flejes Ewropej. U aħna rridu nkattru anki l-proġetti transkonfinali jekk inħarsu lejn il-mappa tal-trenijiet eh, tal-ferroviji Ewropej eh, eh, naraw li m'hemmx għaqda il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea li jina naħdmu fuq 20 eh, sena ma nistaw naraw għamkien. Irridu kol vizjoni olistika l-innovazzjoni. L-innovazzjoni miex bis teknoloġika, hija innovazzjoni anki fil-imġiba tal-persuni il-proprietà tal-vetturi miex daqshekk importanti da kem kienet fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet. Issa hija importanti l-użu tal-vetturi, il e, e teknoloġiji e politiki neutrali u approċ tal-ċiklu vitali u għadak li se l-qoddim. Per eżempju fil-kas tal-vetturi elettriċi dawn huma Mm, tajba biss jekk eh, iċ-ċiklu vitali huwa aħjar, ċoe il-produzzjoni, l-użu u r-riċiklu għandu jiġi konsiderat bħala eh, ħaġa waħda. Eh, u għalhekk li aħna nitkelmu fuq din il neutralità teknoloġika. Jiena m'iniex inġinier, u laqas u ma inġinieri il-shadow rapporteurs Però dan huwa approċċ l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħtu l-eżempju tajjeb il-servizzju e, e, tal-servizz e, tal-vetturi għandu jkun sostenibli u dan għan ifisser li l-karozzi ma jridux jamlu għandhom ikunu silenzjużi u rridu nimxu l-qoddim bit-trasparenza u bit-taqsim tal-riċerka fl-Europa, bir-riżultati tal-riċerka fl-Europa il-nis li jimxu fit toro il dawk li morru bil-rota u dawk li jużaw il-vetturi għandhom jiġu meħuda eh, jiġu konsidrati bħala proġett uniku. Eh, L-Svizzera, per eżempju, huma fl-avangwardja, aħna kellna konsens kbir fuq il-saħħa eh, u sikurtà li rridu nżommu f'moħna u konsidrawhom ħafna iktar minn qabel. U aħna eh, qbilna eh, fuq kwestjonijiet tal-ħsejjes. Dana ma tal-istorbju, dana ma kienx hekk xi ftit snin eh, Il-ferrovija favur l-ambjent jistgħu jimxu l-qoddim biss jekk nirsolvu problema tal-ħsejjes tal-istorbju. L-istudji u rew illi zewċ biljuni ta' euro jistaw jintefqu fuq eh, xol fuq 80% tal-vaguni ferroviari biex eh, innaqsu l-istorbju fil-vetturi Eh, b'nofs, b'nofs, li huwa ħafna iktar effiċenti mill nibnu eh, eh, ħitanijiet ħdejn il perovija Mela għanna issa ħafna kellima li bis-sinjur banki. Nishti jena nitkellem fuq xiftit punti. L-għonet fuq il-trasport pubbliku, jina naqbel illi u għaveru li u importanti ħafna illi għandu jkonna sistemi intermodali, hubs. U dan bekk inkunu nistaw innaqsu l-impatt negativ ambientali. E, specialment il tneġista l arja u anki għal possibilità li nimplementaw il-biogas. It-tieni punt nixtieq nitkellem fuq huwa s-saħħa. Ir-rapport jitkellem jenfatizza fuq il-kwistjoni tas-saħħa u illi il-trasporti għandhom ikunu iktar eh, ħbib ta' saħħa u iktar eh, siguri u għandhom jiffaċilitaw il-mobilità u nixtieq ngħid li dan il-punt partikolari tar-rapport huwa importanti ħafna. Grazzi. Grazzi, Dankula, Dancila. Grazzi, President. Il-trasporti sostenibili. sostenibli jeħtiġu illi nifmu l-istadi differenti tal-katina ta' trasporti fir reġuni differenti tal-Europa irridu innaqsu differenzi bejn ir-reġuni u ntejbu il-mobilità ta' xogħlijiet ukoll. Hemm bżonn nagħtu attenzjoni importanti lejn il-konnessjonijiet interreġjonali u l-interkonnessjonijiet transkonfinali. Sistema ta' monitoraġġ għal riċerka u l-iżvilupp fit-trasport se jkun ta' benefiċċju għal l-istati membri kollha u importanti li anki reġuni jirċevu eh, informazzjoni biex ikun jistgħu jużaw eh, bl-aħjar mod is-sussidi Ewropej. Grazzi, Signora Bilbao. Grazzi, President. Mm, Grazie, l rapporteur, al Hedma u anki tal-li accettaw l-input tagħna fuq il-trasport eh, intelligenti. Dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti. Aħna qed nixtiequ li tiġi voluta ISIS u l-autoritajiet reġjonali fil-ġestjoni ta' trasporti ta' netwerk ta' trasporti intelligenti fl-Europa kollha. Għandhom kollom rwol għawi biex ikonu nistaw nużaw teknoloġija blaħjar mod. Bżon ikun hemm innovazzjoni fil-soluzzjoni ta' problemi ta' mobilità jum wara jum għal miljuni ta' ċittadini. Eh, u dan huma kollha punti importanti biex nbidlu l-mentalità tal-persuni. Waqt li t-teknoloġija eh, <laughs> timxi l-qoddim, Eh, e għanda e, tirċivi l-innovazzjoni biex tati eh, il-possibilità eh, li nizviluppaw vetturi u, u bicycles iktar effiċenti. Sur Ferreira. Grazie President. L-innovazzjoni bla dubju hija kruċali kif għajt il-rapport jekk irridu noħolqu network iktar intelligenti iktar sigur u iktar sostenibli. Imma, hija ħasra illi aħna ma nikkonsidrawx ir-realtajiet ta' ħafna pajjiżi llum. Hemm attak fuq sistemi ta' trasport li qed jiġri fil-Portugal dawn il-ġranet. Imħabba dawn it-trojki interni u esterni illi wassal għal tnaqqis tal-20% il-trasporti mumiex irqa, mumiex siguri, e, il-prezzijiet u l-jinwis, qed ikun hemm impatt negativ fuq il-fatturi iktar importanti ta' soċjetà u fl-istess ħin e, e, imħabba f'dan il-pubbliku qed jerġa' lura lejn it-trasport privat. <coughs> Dawk l-istess li qed jagħmlu rakkomandazzjonijiet huma l-istess nies li qed jattakkaw dawn il- sistemi. Grazie. Grazzi fissam il-Kommissjoni il-Viċi President Reding. Kommissjoni tixtieq tirringrazzja l-rapporter Sur Kramer u l-Kumitat Tran. Kif ukoll il-Parlament Ewropew kollu kemm f'din l-awla tal-li ressaqtu din il-proposta eh, bħala parti prioritarja mill-aġenda tagħkom importanti għat trasport, importanti wkoll għall-aġenda ta' tkabbir u l-impigi. L-iktar nixtieq nirringrazzjakom għal numru ta' rakkomandazzjonijiet varji li kien hemm kif ukoll il-proposti l-Kummissjoni ser tiflihom u ovvjament ser tilqa' ħafna minnhom għaliex ser ikunu tajnuna biex ituna tit ħalli nilħu l-sfidi tal-Orizzont 2020 kif ukoll nistabbilixxu prioritajiet ta' sistema ta' trasport tagħna biex niżviluppawha f'sistema aktar sostenibbli, effiċenti u favur l-utent biex bekk nelħu l-anijiet tal-mobilità tagħna. Jiġifieri proposta proattiva u konkreta ħafna. Grazzi ħataqdi d-mira. Grazzi. Grazzi ħafna, kummissarju. Nalqu dan id-dibattitu. Il-votazzjoni ser isseħ għada f'nofsenar. Il-punt li fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport Kleva Kekux l-implementazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċenza tal-enerġija fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni.